tweġibiet li ċittadini kollha illi rikorrew għalina f'dawn il-ħames snin ta' mpen. Grazzi lil kulħadd. Thank you very much. Grazzi ħafna. Mela, il-kwistjonijiet varjaw minn rapport għal ieħor. U ma nafux se jkun ir-riżultat tal-elezzjonijiet Ewropej li jmiss, però ikun importanti li aħna nżommu dan l-ispirtu kooperattiv li għandna f'din il-Kamra. Issa nixtieq naraq dan id-dibattitu ser nivvotaw fi nofsinhar illum fuq dan ir-rapport. Issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Dan huwa ir-rapport tas-Sur Panajatov il-proposta għal direttiva għal batteriji u akkumulaturi portabli li jkun fihom il-kadmiju. Ir-rapporter għandu il-mikrofonu għal erba' minuti. Grazzi, grazzi Sur President, Kommissarju, eżis kollegi. Wara ħafna negozjati bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, fl-aħħar bilna kompromess ambizzjuż fuq id-direttiva dwar il-batteriji u akkumulaturi li jkun fihom il-kadmju u anke il-CPTs il-cordless power tools. Nixtieq za żewġ affarijiet f'dak l-għandu x'jaqsam mal-bil finali li jintlaħaq. Fin-negozjati ta' trialogu aħna bilna li jkun hemm kompromess għal kollox u mbagħad ikun hemm eżenzjoni għal CPTs li jiskadu fil-settembru, fil-31 ta' settembru tal-2016. Dan il-miżuri fl-ewwel bil issa ser jiġu votati fuqhom illum. Dan ser itejjeb leġiżlazzjoni biex ipatti għannu qasijiet li jista' jkun hemm fid-direttiva. Lan ta' dawn id-dispożizzjonijiet huwa li jkun hemm tranzizzjoni ma tiswix ħafna flus għal kulħadd U biex nipproteġu koll l-ambjent u s-saħħa tal bledmin Jiena nemmen illi l-bil finali li ser nilħu ser jibat messaġġ ċar l kulħadd fuq il-proibizzjoni fuq il-kadmiju. It-tieni aspett importanti tal-proposta tal-Parlament kienet l-introduzzjoni tal-merkurju fil-batteriji bħal button cell batteries. Jina qed nieħu pjaċir li l-kollegi fil-Kumitat Envi laqgħu il-proposta tiegħi u appoġġawha bisħieħ. Il-merkurju li jkun fil-button battery cells ser jistnaħaw mistu mill-2015. Dan ser jevita 5 tonnellati ta' merkurju fis-sena milli jispiċċaw fl-ambjent tagħna tal-Ewropa. Fl-aħħar nixtieq ngħid li jiena nemmen li ħaqna bil pożittiv u ambizjuż fuq id-direttiva tal-batteriji. Din il-bidla ser timbotta l-Europa f'direzzjoni ta' teknoloġija avanzata u anke ser nibatu messaġġ ċar fuq il-kadmju u l-merkurju u ser neliminaw metalli tossiċi mill-ambjent. Fl-aħħar, Jina nishtiq nirringrazzja li shadow rapporteurs minajrom minajr ix-xogħol tagħhom dan ix-xogħol qatt ma kien isir. Sinjura Matekufiċi is-Sur Skluter, Jorgensen, Miroslav Jurski u s-Sur Mastaka. Għal kooperazzjoni tagħhom f'din id-direttiva. Xċen nitlob il-kollegi kollha li biex jappoġġjaw dan il-bil li intlaħaq bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissarju Sefkovic. Grazzi ħafna President Onorevoli Membri tal-Parlament. L-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nirringrazzja u nifraħ lir-rapporter is-sur Panajotov u l-kollegi tiegħu u l-korrapporters ukoll għax-xogħol dettaljat li għamlu fuq il-din direttiva għal proibizzjoni fuq l-użu tal-kadmju fil-batteriji tal-cordless power tools. il kummissjoni tilqa' wkoll id-dispożizzjonijiet fuq il-proibizzjoni tal-merkurju fil-button cells kif ukoll fuq it-tneħħija ta' batteriji minn apparat elettroniku. Ir-riżultat finali huwa Eh, aħbar tajba għall-ambjent u għas-saħħa, il-proibizzjoni fuq il kadmju u l-merkurju huma pass importanti l-qoddim biex nimxu aktar lejn ambjent nimux tossiku li aħna appoġġajna fis-seba programm ta' azzjoni ambjentali dan ser ukoll jikompli jixpruna l-innovazzjoni u riċerka għal aktar teknoloġija avvanzata dan ser jgħin ukoll biex jimġum tajba kif jiġu fasla l-prodotti, u anke reċiklaċ, il-kommissjoni tħoss li il-kontenut huwa tajjeb issa dak li ġintrodott fl-ewwel qari aħna kellna bżonn nam wara l-ewwel qari kellna nagħmlu tliet dikjarazzjonijiet fuq l-użu ta' non opinion clause għall-adozzjoni ta' atti ta' implementazzjoni kif ukoll il-parti il-rwol tal-partit interessati fit-tħejjija kif ukoll verżjoni konsolidata għata direttiva. Dan it-test ser nadduh l-servizzi tal-plenarja biex jiddaħal fil-minuti. Grazzi ħafna, kommissarju, fisem il-PPE l-onorevoli Kukovic. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi. Il-bidla fid direttiva tal-batteriji twassal għal ħafna titjib fl-ambjent u anke l-saħħa sartati u koll id-dat innovativi l-industrija tagħna. Nafu kemm il-batteriji nidependu fuqhom il-batteriji huma sors ta' enerġija li ma narawhomx. Il-batteriji jippermettulna ingawdu mill-ħajja moderna. Li kollek batterija tfisser li inti tkun wireless, imma dan jista' ikun ta' dannu għas-saħħa tagħna. Il-Kummissjoni għalhekk appellajnila biex iġġeddet u taġġorna dawn id-direttivi għaliex kien hemm titip eh, teknoloġiku u għalhekk ksibna riżultati tajbin f'dak l-għandu x'jaqsam l-impatt ambjentali aħna proponejna kompizjoni għal kadmju fuq is-CPTs 16 il-miljon eh, odda li huma cordless jinbijaw. Imma 40% minnhom biss huma wireless. Il-kadmju għandu effett negattiv fuq is-saħħa tagħna dan jispiċċa fl-ambjent għaliex ma nqodux attenti kif neqirdu minn dawn il-batteriji fil-Parlament għanna tajibna din il-proposta u wara ħafna negozjati aħna appoġġajnija. Dan se joffri sigurta ċittadini tagħna kif ukoll perjodu ta' transizzjoni sabiex l-industrija tadotta dawn ir-regoli l-ġodda. Dawn il-batteriji tal-kamju jinsibuhom f'kull dar. U il-maġġoranza tal-industrija tipproduċi batteriji billi tuża materjal ġodda bħal litmju. Għalhekk it-tranzizzjoni se tkun aħjar. U dan japplika wkoll għall-SMEs. Id-direttiva l-ġodda ser tintroduċi projbizzjoni fuq il-button cells. Il-button cells huma perikolużi fil-ġugarelli ta' tfal se nkunu wkoll nistgħu neliminaw il-batteri aħna stess Nishtiq nirringrazzja l-Sur Panajotov għaliex l-esperjenza teknika tiegħu f'dan il-qasam ikkontribwita ħafna, ħafna biex tejjibna dan it-test. Grazzi ħafna. Fisem is-soċjalisti is-Sinjura Sarbu f'minuta u nofs. Grazzi ħafna. Id-direttiva tal-2006 fuq il-batteriji ser tagħmel proibizzjoni fuq l-użu tal-batteri tal-kadmju b'ċertu eċċezzjonijiet minħabba l-impatt ambjentali u minħabba r-riski relatati ma' mart pal kanċer u mart eh, tal-qalb u kardiovaskolari. Dan ser tejjeb il-leġiżlazzjoni Ewropea u importanti għaliex minħabba l-effetti li huma magħrufa l-Unjoni Ewropea għandha responsabilità li tipproteġi l-ambjent u anke s-saħħa pubblika. It-ħassib relatat ma' s-saxħa, s-sigurta u l-ambjent u ma' f-konflitt ma' bżonijiet tal-industrija u bżonijiet ta' ċittadini fil-ħajja tagħhom ta' kuljum għalhekk irrid u li jkollna regolament bilanċat u naħseb li rnexxinna niksbuh dan il-bilanċ. Ir-regoli ġodda ser iwaslu għal tnaqqis fl-użu ta' dawn sustanzi fl-affarijiet li jintużaw fid-djar ser naqsu anke riskju għall-ambjent u naqsu eh, eh, il-ċans li aħna nkunu esposti għal dawn il- għal dawn is-sustanzi. Anke dan wassal għal titjib f'dak l xaqsam mal-ambjent kif ukoll ma saħħa xi naqqas it-tniġġis u jnaqqas anke r-riski li tagħti ma staħħa. Jiena qed pjaċir ukoll il-Kunsill aċċetta l-proposta tal-Parlament fuq kif huwa infassal eh, kif ikunu nfassla l-appliances ta' dar u anke li permetti li l-persuni kunu jistgħu jibdlu l-batteriji bħalissa. Hemm ħafna apparat li mandux l-sistema adattata biex timbidel il-batterija. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa fissem il-ħodor is-sur Schlitter minuta u nofs. Tak, karud Faran. Grazzi, President il-kadmjum u l-merkurju huma tnejn miż-żewġ metalli mm, velenużi li aħna sposti għalihom. Issa fl-aħħar dak li ksibna fl-2006 sar jisir realtà ser ikollna proibizzjoni sħiħa fuq dawn il-sustanzi fil-button cells ser jisir eh, f'21 xahar proibizzjoni fuqhom u mbagħad sar l-aħħar tal-2016 ser nkunu nistgħu nagħmlu phasing out tal- eċezzjoni mhux meħtieġa li kienet introdotta minħabba argumenti folot li għamlu il-lobbyist. Nixtieq nirringrazzja lis sur Pajannoto għamel xogħol eċċellenti fuq din id-direttiva u dan fisser li eh, kemma dan ir-riżultat. Jien ukoll gburi tal-fat li fl-axħar ehm, dak li tlabna li l-axħar darba sir realtà ġifiri il- ser jisir obbligu eh, ġewwa il-Belġu eh, jiswa 110 euro jekk inti tibda l-batterije ta' ċertu prodotti tal-Apple pereżempju ta' Samsung u għal daqstant irid ikun hemm kompetizzjoni libera meta niġu biex nibdu l-batteriji irid ikun faċli li nibdu l-batteriji biex bekk nkun nistgħu nirriċeklawhom mhux sempliċement naqbdu u narmu kollox għaliex il-batterija spiċċat. Nixtieq infakkar ukoll il-Kummissjoni li fl-2009 ġa fl-2009 intom suppost kelkom toħorġu b'xi tip ta' trademark għal um, batteriji użati eh, li jintużaw darba. Pero eh, tiżu eh, kun obbligatorja li inti um, fuq il-pakket irid ikollok l-informazzjoni kollha inti ma tmurx tixxi l-petrol u ma tkunx taf kemm litri xtrajt. Grazzi, nadu għasur Nikolsen fissem li si jara l-minuta. Grazzi nilqa il-ftejim fuq direttiva tal-batterija għal-kem kot naħseb li kien ikun aħjar li jkun hemm jitwal għal eh, kadmju. Dan time frame li għanna u għacċettabli. U jfisser li stocks eżistenti fis-suq ikun jistaw jinbjaw sama l-stocks kollha jispiċċaw. Din hija xaġa importanti ħafna għal l-SMEs iż-żar li ġa ser jintlaqtu minn din it-tneħħija tal-kadmju. Id-deċizjoni nan prebixxu il-batin sels tal-merkurju għatajja biex inkunu nistaw niksbu il-konvenzjoni ta' Nazzjonijiet Uniti minn ta' Minimatra sal-2020 l-allowances biex jimbih dan l-istok eh, nil ħafna u dan fil-fat serjajn li negozji eh, biex jadattaw ruħom permezz din l-eżenzjoni għal selsa l-merkurju u jiena nappoġġa it-test li ħareġ minn dan it-trialogu u għam tajjeb ħafna u nappoġġa l-adozzjoni ta' din id-direttiva. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddu għas-sur Paxka għal e fd għal minuta unna. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredsa komisie, všetci si uvedomie, že... Grazie, prezident, komisario. Aħna l koll konxi ta' użu aħjar tal-kumulaturi bil-kadmium għaliex dan jistawluq problema fuq l-ambjent. Meta jiġi użat ħażin, il kadmju jista' jidħol fil-ġisem tal-bniedem jista' jkun tossiku huwa tossiku fil-fatt u jagħmel il-ħsara. U għal daqstant importanti li nappoġġaw il-ġbir u l-iċiklaġġ tal-kadmju U dan għanna nirġglaħ 100% mill-batteriju u l-akkumulaturi. Minn teknoloġija eżistenti nistgħu nużaw batteriji bil-litmium, iżda dawn um iktar flus. Mod partikolari f'ċertu pajjiżi um, dawn mhumiex daqshekk popolari. Proposta tal-Kummissjoni li tagħmel phasing out ta' ta' dawn l-affarijiet sal-2015 hija miżura amministrattiva li tappoġġa teknoloġiji ġodda da dawn it-teknoloġiji u miktar flusu għal daqstant jiena naqbel ma' rapporter li eh, għandu jkun hemm kompromess aħjar fir-rigward tal-pubbliku ġenerali u għanna namlu data ta' skadenza fl-2016 jew anka forsi iktar tard. Grazzi. Grazzi. Naddu issa għassur Mirski għal-minuta u nofs. Grazzi President. Jina rajt birraqa il-proposta tal-Professur Panajotov. Grat li instanajt li aħna ħbib, jina kburi li ħbib miegħu. U issa huwa għadu kemm għamil dan ir-rapport stant importanti. Dan ir-rapport jagħtina din l-opportunità li nipproteġu mijiet u eluf ta' nies mill-impatt tal-merkurju u metalli tossiċi oħra. Jiena spiss nikritika lil kummissjoni iżda spiss iżda llum nixtieq nilqa' din il-proposta x-xogħol sar mod professjonali u qed naraw ir-riżultat. Il-batteriji li għandhom metalli tossiċi mod partikolari il-merkurju u għal daqstant il proibizzjoni ta' dawn il-metalli se tassikura li kunem Um, ktar protezzjoni għas saħatana. tagħna. U għal stant, il-Kmissjoni Parlamenti jamlu xogħol tajjeb ħafna. Jiena gburi ħafna tax-xogħol li għamilt inti u gburi li jiena ħabib tiegħek. Jien podġa ix-xogħol tal-Kummissjoni u l-Professur Panajotov. Grazzi ħafna. Köszönöm szépen, és most di għaj. Grazzi. Naddu issa għal sessjoni tal-KHDI. Grazzi. President. Nifraħ l-rapporter eh, Sur Panajotov u għamel xogħol eċċellenti 40% tal-lodda zar u kienu eh, wireless is-sena l-oħra skont l-istatistika. U jużaw il-kadmium, mm, batteri tal-kadmium li jistaw tista' tiċċarġjom il-ġdid. 70% huma tal-lithium ajen u 20% huma tal-kadmium. Irridu niftakru li fl-Ewropa eh, ċentrali u tal-Vant il-kwistjoni eh, eh, ewlenija hija propju bil-kontrarju u għal daqstant ser indumu iktar biex namlu phasing out ta' dawn il-batteriji Il-kadmju huwa fuq il-lista tal-iktar sustanzi perikolużi u tagħmel ħsara kbira lil bniedem għaliex ma naf u ma nafux lanqas kemm idum biex dan jiddizintegra. Irridu nagħmlu użu aħjar mill batterji tal-kadmju. Hemm soluzzjoni pragmatika li tista' taqdi tajjeb il-kumpaniji Ewropej kif ukoll il-konsumaturi. Nadu issa su Robert Mayer. Prodotti li fihom il-kadmju tarfos per eżempju eh, tamir mediku u affarijiet oħra u ma ta' sara mhux biss l-ambjent iżda l-bniedem. U għal santu importanti ħafna nintiraw dawn il-prodotti bil-mod il-mod nsibu alternattivi. Bħal per eżempju l-lithium. Miex bis kwistjoni ta' batterija hawnhekk, però per eżempju, l-irtsiet mhux organiċi jużaw Eh, dan fil-fenterizzant għal sant f'kull tip ta' ikel probablement għanna dan il-velenu. Irridu naraw kif ser noħorġu neħu l-kadmium mux biss mit-tamir u l-apparati ħor, iżdan kam l-ikel tana. Nispera li riċerka twassal għal eh, alternativi oħra. Biex bekk nipromovu anka prodotti organiċi. Grazzi, nadu issa signora McGuinness. Grazie, President, jiena konxi ħafna li għanna gruppi ta' vizitaturi fil-Parlament titlu ta' dan id-dibattitu huwa pjuttost mm, sempliċi, mitfi. Iżda eh, il-kwistjoni hija eh, importanti ħafna, hija serja, importanti għal-vizitaturi wkoll u għal-Mediterrana. Eh, fil-presidenza tagħna eh, l-Sur Hogan ħadem ħafna biex ikun hemm ftehim li tagħti ċertezza lil industrija kif ukoll lil l-ambjent u lis saħħa pubblika li fil-fatt dan dawn il-metalli tant perikolużi ser jitneħew għal kollox minn batteriji partikolari. Il-bira fil-Parlament kelli grupp ta' viżitaturi u kien interessanti ħafna li smajna l-opinjonijiet tagħhom dwar l-Ewropa u għettilhom li meta niġu għal għall-iskart l-inizjattiva eh, ġewwa l-Irlanda probabbilment ma kienx ser isseħ mingħajr l-Unjoni Ewropea li għafset għal direttivi partikolari u waħda minnhom hija din. Dan sar bil-mod il-mod iżda meta l-Ewropa tieħu deċiżjonijiet tistgħu fil-fatt taraw l-effett tagħhom u dan huwa benefiċċju tas saħħa pubblika u wkoll għal protezzjoni ambjentali għal daqsant jiena nilqa' dan. Grazzi. Grazzi. Pala onur li l-President Irlandiza għad il kelma li Sur Kelly. President, jiena nishti nifraħ li rapporter mux bista xol tajjeb ħafna tijaw f'dan il-qasam tant importanti, forsi mux liktar ħaġa interessanti fid-dinja zda importanti kbira għal-ċittadini Smajna spiegazzjoni tajba ħafna ta' xogħol li qed isir bħalissa mod partikolari, eh, mod partikolari nenfasizzaw il-bżonn għal tranzizzjoni li ma tqumx wis flus, il-protezzjoni tal-ambjent u s-saħħa tal-bniedem u wkoll li fatt li qal 5 tonnellati ta' merkurju jitlu fl-ambjent kull sena u għal daqstant tisir xi ħaġa dwar dan. U grazzi għax-xogħol tajjeb tiegħu u għall-kumitat din issa qed tiġi indirizzata il-kollegi tiegħi esperti hawnhekk wara kellmu dwar eh, bżon li hemm biex intejbu eh, ingredienti differenti li jinsabu fil-batteriji. Nishtiq nenfasizza wkoll li l-fatt li rridu naħdmu iktar fuq ir-riċiklaġġ għaliex ħafna batteriji sempliċement qegħdin jintremew eh, waqt li ħafna nies huma konxi li jridu jagħmlu riċiklaġġ ta' karti u ta' ta' ħġieġ u hekk, iżda mhux konxi tal-fatt li jistgħu jirriċiklaw batteriji, grazzi ħafna. Grazzi. Issa ser di l-kelma l Kummissarju Ċefkoviċ. Grazie President, ehm, membri onorevoli li intom istidna li tapprovaw aġġornament tal-direttiv tal-Unjoni Ewropea fuq il-batteriji, il-kumulaturi, il-leġizlazzjoni reveduta tip tikkontribwixxi għal protezzjoni oħjar tal-ambjent u saħħa pubblika u li tikjerifika ċertu dispozizjonijiet fid-direttivi u tista' tejjeb ukoll l-implementazzjoni u l-infurzar. U kif qalet is-Sinjura McGuinness din hija tajba ċittadini, għas ta' ċittadini u għall-ambjent u għal daqsant jiena naħseb li dan jagħti eh, iktar ċarezza ċarezza meħtieġa għal negozjanti. Nirringrazzjak tal-li tajt dan tajtu, nirgrazzjakom tal-li tajtu l-appoċ il-direttiva proposta. Għal-mistoqsija ta' sur xlita jena nishtiq nassiguraħ li l-Komissjoni fil-fatta da taħdem fuq din il-kwistjoni u li aħna edin nifacċaw diffikultajiet tekniċi fir rigward tal-etikettar uniformi mod partikolari għal eh, batteri non-rechargeable. L-organizzazzjoni eh, tal-istandardizzazzjoni Ewropea kif ukoll oħrajn qegħdin jgħinuna biex inkunu nistgħu insibu l-aħjar mod ta' kif niproċedu b'din il-kwistjoni. Jidher sissa li l-aħjar mod ta' kif nimxu l-qoddim huwa permezz ta' tikket tar kas kas Iżda ovvjament aħna qegħdin naħdmu fuqha u nser ninfurmakom dwar il-progress fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna President. Grazzi.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 nixtieq ngħid kelmtejn fil-lingwa tiegħi. Għaliex kena dibattitu pjuttost animat, nixtieq nirringrazzjakom għal parteċipazzjoni tagħkom. Rajna li nistgħu niksbu fil-faċċaġa importanti ħafna hawnhekk. Għal snin twal, ilna niġildu biex ikonna riżultat. U fl-aħħar din is-sena ser inkunu nistgħu nilħu kompromess. Fejn il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament taw l-appoġġ tagħhom. U jiena nemmen li aħna ksibna xi ħaġa importanti ħafna. Mod partikolari dawk il-pajjiżi li għandhom purchasing power iktar dajjef ikunu jistaw isibu soluzzjonijiet f'dan il-kompromess. Dwar iżviluppi teknoloġiċi ġewwa l-Ewropa, aħna wkoll ħadna pass importanti ħafna l qudiem U ovvjament, mingħajr shadow reporters u il-kollegi li kienu involuti b'mod attivi ma, kien, ma kont ser inkun nista' naħdem. Nixtieq nirringrazzja lir rapporti u nagħlaq id-dibattitu. Il-votazzjoni ser issir f'nofsinhar nirringrazzja lil kulħadd, lill kollegu l-Kummissarju. Nala is-sessjoni hawn.